U naddu għall-ewwel kellim is sortina għazorċ minuti. Grazzi Sur President lejliet eh, l ċelebrazzjoni tal-50 sena tal-indipendenza tal-Repubblika tal-Kongo tajjeb il-Parlament Ewropew jitkellem fuq il-mew tas-Sur Xebajja, is-Sur Xebajja Eh, kien difensur ta' drittijiet tal-bnidem kien il-president tal-NGO ta' avwa de Sanvwa, leħen ta' dawk li huma bla leħen, dan mejt fil-karozza tiegħu kien Sasha fit-tieni ta' Ġunju u x-xufier tiegħu Fidel Banzana laqas sabuħ ukoll. Allura, il-mistoqsijiet tiegħi huma dawn. Għalfejn għatel min qatlu n is kif tajt riżoluzzjoni li kumitat ta' inkjesta indipendenti, kredibbli, serju u trasparent għandu għafsa biex toħroġ il verita fuq il-mewt ta' sur xebaja bajzire u biex naraw x'dara mill-xufir tiegħu nafu li il-situazzjoni ta' difenzuri ta' drittijiet tal bnidem fil-Repubblika tal-Kongo qed murra l-ar Pascal Kabul Kumbingi miet fil-2005 minn dak iż-żmien law hemm ħafna ġurnalisti u oħrajn li qabżu drittijiet tal-bniedem ma nafux x'tar minnhom minnhom jew kif mietu. U ħafna regolaritajiet li qed jiġru. Allura jiena naħseb li huwa indispensabbli li naraw min u responsabbli ta' dan il-mod biex dan resquhom qudiem il-rati skont id-dritt tal-Kongo, skont id-dritt internazzjonali għal ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem sabiex l-impunità ntemmuha darba l dejjem u element essenzjali għad-demokrazija illi eh, naraw li sir ġustizja. Fakarna dan il-biraħ fi xol ta' senjura għatala bħala firmatorju tal-ftajim ta' kotonu li jagħmel referenza esplicita għal eh, l-istat ta' dritt u d-demokrazija u d difisa ta' drittijiet tal-nida maħna nitolbu li l-Unjoni Ewropea u l-RDC jgħatu attenzjoni partikolari għal din il-kwissjoni meta jkun hemm evalwazzjoni tal-ftajim allura l-Parlament għandu jħerġeġ l-awtoritajiet tal-Kongo sabiex jimxu bisieħ ma' dikrazzjoni fuq drittijiet tal-bniedem adottat l assembleja Ġenerali tal-Ġnus Mawda tal-1998 u jagħmlu eh, eżami periodiku li ġew tal-miżuri li ġew adottati fl-2009. Dan huwa l-messaġġ li jiena ngħaddi lil kien saxa eh, fit-tifkira ta' ċelebrazzjoni li ser isiru fit-30 ta' Ġunju. Smarek. Fi għajn minuti. Sur Kaczmarek Szanowni Państwo. Sur President, Senjuri, il-bira ħana tkellimna hawnhekk dwar li nħarsu dawk li jabżu għadrittijiet tal-niedem, mod ġenerali. Illum għanna ka speċifiku ħafna. Tassur xebeja, illi miet minħabba li kien difensur ta' drittijiet tal-niedem. Kollox jinsinwa li dan inqatel minħabba dak li kien jagħmel. Dawk li qatluh eh, forsi kellhom l-iskopijiet tagħhom, però ma nafux kienu x'kienu. Nafu ħaġa imma dawn ma kellhomx l-istess kopijiet tagħna, ġifieri l-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem, id-difensuri ta' drittijiet tal-bniedem qed jiġu persegwitati għax huma irawmu kuxjenza fost il-pubbliku u eh, dawn eh, jekk ikollok ċittadini li jafu x'inhuma drittijiet huma teddida għall gvernijiet għandu jkun hemm spjega għal dan il-mewt u minnu responsabbli għandu jiġi kastigat allura l-investigazzjoni li tisir trid tkun kredibbli fil-fond u indipendenti. F'riżoluzzjoni dan li qegħdin sejħu aħna. Grazzi ħafna. Il-kellima li miss is-Sinjura Verġija minuta u nofs. Eh, il tiel ta' Floriber Xebeja Bahiziri direttur eżekutiv tal-Organizzazzjoni ta' Drittijiet tal-Nidem, la Fuad de meta eh, ġim sejjaħ mill-Pulizija u anke il-fat li eb il-xufir tiegħu hija turija ta' kif is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-midem marret tal-aru. U rridu nkunu nafu għalfejn, rabat jew ma xi ikollhom aċċess għal ġisemmejiet tiegħu. Nafu x'kien il-pożizzjoni tiegħu kontra l-mexxija tal-Kongo dejjem kien jikkondanna quddiem l-NGOs quddiem l-istampa l-evoluzzjoni drammatika ta' situazzjoni fil-Kongo. Ma' asnafu kem ġurnalisti u militanti ta' ġetijiet tal-bnidem li huma medda torturati maqtula jisfaw maqtula f'dan il-pajis. Fl-2005 kienem Pascal Kubungulu kienem Frank Nkige Kangundu u martu Ellen Impaka f'Novembru tal-2005, Sergej Maċeċev f'Ġunju tal-2007 u di daċe namum ġimbu f'Novembru tal-2008. Kien hemm mandat ta' rest kontra sur Bosco Nganda, il-gvern tal-Kongo taħ promozzjoni dan meta kien hemm il-mandat ta' rest kontriħ mill-ICC mill-Qorti Kriminali Internazzjonali F'dan il-pajis massakri tfal soldati dawn huma parti mill-pajsaġġ li hemm ftejn ta' kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kongo jagħmel referenza għal dak li hemm fil bil ta' Kotenu. u huma mpenjaw ruhom li ħarsu drittijiet tal-bniedem. Sur President, mhux soltu tiegħi, President Atala. Sur President, skużani, ma jiena żewġ minuti kelli biex nitkellem. Frau Kollegin, Sie haben, Sie haben, eine, Minute, Sie haben eine Minute. Signora, inti kellek minuta u nof, su jina tajtek ċans titkellem għal minuta 45 sekonda, ġifiri jien kon ġenerus ħafna miegħek. Il-kollegi ma jistawx jihdu il-ħin jizzeġeraw bil-ħin allokat tagħhom. Issa jmiss il-kollega Xake. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Grazie ħafna, Sur President, Signori. Jaqet nitkellem bħala wieħed mill-kittiba tal-abbozza din ir-riżoluzzjoni. F'Novembru ġifieri ftit xhur oħra rappresentanti tal-Parlament tagħna ħajkunu f'dan il-pajjiż fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Għax hemm laqa hemmhekk tal- laqa parlamentari ta' bell-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-ACP. Issa kif għandna ġibu ruħna hemmhekk, x'ħan għamlu? Aħna nħarsu wiċċ imbiċċ ma' dawn li ħaj ospitawna. Ma nistawx nalqu ħalqna din hija kwistjoni ta' importanza kbira. Difiża ta' drittijiet tal-bniedem ma nistawx eh, nħalluha biss bħala kelma flajru, kelma firħat. Ma diċ kun kelma li l-politiċi faċilment tisemmu, titkun ħaġa konkreta, għaw nis għedin ħalsu bħajjitom għalija u l-Parlament Ewropew M'għandux biss isemmi dawn l-affarijiet imma wkoll jara li jingħata widnef dak li jgħid. Grazzi ħafna. Issa is-Sinjura Skak għal żewġ minuti għax qabel eh, għad ħażin. Is-Sinjura Skak qiegħda le? Issa kollega sur posal tal-minuta. Sur President, <coughs> is-sur Xebija Bahizire il-kas tal-mewt ta' dan ir-raġel ma kienx l-ewwel darba li qed tiġi xi ħaġa bħal din mhux biss għall Repubblika Demokratika tal-Kongo iżda għall kontinent Afrikan in ġenerali. Il-Kongo huwa eh, pajjiż affaxxinanti ħafna. Il-riżorsi naturali li hemm f'dan il-pajjiż jista' jagħmel sinjur il-kontinent Afrikan kollu kemm hu. U sfortunatament milli jidher xorta waħda ma mhux qed jirnexxija hmm? jirnexxi l-mexxija u l-gvernijiet tal-Afrikani sabiex ikun hemm iktar stabilità u jkun hemm tmexxija ġusta f'dan il-kontinent. Jiena naħseb li aħna bħall-Unjoni Ewropea rridu nisqu fuq il-punti ewlenin tal- Eh, ta' drittijiet tal-bnida manka fil-politika tagħna tal-iżvilupp u fil-politika tal-paċi tagħna. Irridu naraw li aħna ninfluwenzaw issa il-dak li qed jiġu tajjeb ħafna li l-kolleg il-konferenza li miss ħassir hemmhekk. Grazzi ħafna semmis il-kollega Sinjura Kretu. Grazzi, na wkoll nixtieq nikkondanna dan ir-reat ikrah kontra u wieħed mill-aktar difensur rispettat eh, favur id-drittijiet tal-bniedem. L-isem tal-NGO li kien imexxi turi x'attività kellu, jagħti leħen il dawk li m'għandhomx leħen huwa dedika ħajtu għal dawn in-nies matul is-snin eh, kienu eh, jifittaħu kollu jiġru warajh minħabba li huwa kien jiġġielet kontra l-korruzzjoni u l-barbarizmu li bih inqatel jurik moċċar kfe waslu drittijiet tal-bniedem fil-Kongo hemm torturi, hemm violenza sessuali u eżekuzzjonijiet. Allura diplomazija tal-Unjoni Ewropea għandha tinsisti li l-awtorità tal-Kongo għandha eh, tagħmel stħarriġ trasparenti u indipendenti li jwassal biex naraw minu ħati. Il-gvern tal-Kongo għandu jinġilet kontra l-impunità illi tiffavorixxi l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem f'pajjiż fejn il-gwerra ċivili toffri il-possibilità li jsiru massakri u stupri tal-massa. Jiena naħseb il-missjoni tal-ġnus Mauda fil-Kongo jista' jkollha rwol effettiv hawnhekk f'din l-inkjesta. Grazzi ħafna lis sinjura Kretu, issa s-sur Koval għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Dak li għanna qoddimna l-lum u illi meta l-Afrika titlobna l lajnuna, aħna dejjem nipruvaw nejnuha. Issa illum għanna dan l-istandard ta' ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. Hemm ċertu ġabra ta' regoli biex isir starriċ fuq ir-rejati u għanna nimxu ma dawn ir-regoli strettament il-kwistjoni u l-enja f'din il-kwistjoni hija dik il-parti f'din ir-rezoluzzjoni illi tajt illi aħna għanna nistabilixxu kumitat tank jesta illi jispjega dan ir-reat brutali li sar. Grazzi ħafna. Issa il-kallima l-oħra l-ewwel nagħti sur kalam minuta. Grazzi ħafna Xorta ħażina dan il-qtil tas-sur Baħazira 15 ilu. Mhix traġedja li ġrad darba biss. Kif intqal il rapporter spaċjali dan il-qtil qed jinsinwa illi ħadd ma qed jarfa' r-responsabilità u til motivat politikament hija parti minn xira qed toħroġ ta' intimidazzjoni ta' dawk li defendu drittijiet tal-bniedem, tal-opponenti politiċi u wkoll qed jisfaw vittmi dawn. Dajn l raħmatu l-aħħar ħames snin. Aħna eh, nuru l-kondoljanzi tagħna mal-qraba tas-sur Baħażira u nagħmlu sejħa lill-Konsill u l-Kummissjoni biex iqedu pressjoni fuq l-autoritajiet tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo sabiex jaraw li defensur ta' ġittijiet tal-nil ikun jistgħu jopraw f'kondizjoniet normali u sabiex dawk li huma responsabbli minn dak li ġara u qudiem il-ġustizzja. Grazzi ħafna għal minuta sa' eh, Sinjura Korola. Grazzi ħafna, Sur President. Ħaġa tajba li nqajmu din il-kwistjoni fis sessjoni tal-plenarja tagħna. Dan ir-raġel kien difensur qalbini ta' drittijiet tal-bniedem u ta' demokrazija fil-Kongo. U kien soġġett tal persekuzzjoni mill-awtoritajiet. Aħna ma nixxinix nipproteġuh. Il-qtil tiegħu ta' persuni bħalu hija xejra li qed naraw qiegħda tikber fil-Kongo ta' persuni illi jgħabżu drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt matul l-aħħar ħames snin ħafna tilfu ħajjithom minħabba dawn l-affarijiet. Imma rridu nisqu illi l-aktar ħaġa importanti hi illi indaħlu l-autodeterminazzjoni fil-pajjiż. In-nies iridu jkunu responsabbli dak li jiġri minnhom u rridu nżidu l-ġlida kontra l-korruzzjoni f'dan il-pajjiż mill-awtoritajiet lokali u l-armata u l-pulizija u awtoritajiet oħra jinżammu taħt kontroll. Grazzi ħafna. Is-Sur Preda Minuta. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel net jiena nixtieq nagħti l-kondoljanzi tiegħi lill-familja tas Sur Xebeja eh, Bahizir kienet mewta traġika u kien difensur ta' drittijiet tal midem rispettat ħafna fil-Kongo dinja mewt li mhix aċċettabbli u għandna nikkundannaw kif qalu l-kollegi għandna bżonn inkjesta kredibbli u trasparenti biex naraw kif sar dan il-qtil. U jiena naħseb li f'dan il-kuntest għandna ninkludu l-ġnus ma'uda għax l-istess mm, palma qal rapporter speċjali tal-ġus maquda fuq til ekstra ġudizzjarji għanna ħil li jindika li kienem involviment uffiċjali f'dan il-til li ġarra. Dan il-til juri xejra ta' tħassib li qiegħda tikber eh, fil-Kongo matul dawn l-aħħar snin. Rajna ħafna assassinazzjonijiet eh, ta' persuni Naqbżu ġirtiet tal-bniedem u tal-ġurnalisti, l-autoritajiet fil-Kongo għandhom jġildu kontra l-impunità. Film tank. Grazzi ħafna l-surpreda. Naddu issa għal KHDI. nibdew bis-Sinjura Stajler għal-minuta. Thank you. Grazzi ħafna, Sur President, jina nishtiq nirringrazzja lil dawk li kidbu din ir-rezoluzzjoni Jina nasepp li l-til ta' Floribert Ċebeja Bazzare fit-tini ta' ġunju wassal biex 50 organizzazzjoni u oħrajn biex jitolbu inkjesta kienem teddidita fuq ħajtu u kienem u kol teddidiet mill-polizija. Safen nista' nifhem jien fl-ewwel ta' ġunju kien qed iżur għassa tal-pulizija xajtulu hemmhekk Imbagħad nafu li fit-tieni ta' Ġunju sabu il-ġisemmejiet tiegħu irrid eh, assikurazzjoni li l-Kummissjoni u l-Kunsill ħajafsu biex ikun hemm inkjesta indipendenti ma wkoll nixti li tiżgurawna li l-familja tiegħu wkoll ħadd inżamm sigura jiena naħseb li taħt dawn iċ-ċirkustanzi bżonn li niftakru li ħafna mid-drittijiet tal-bniedem tagħna noħdu jien jaqbes id-drittijiet tal-bniedem u ddefendihom sa mewtu u naħseb eh, ħaqqu kull rispett minn għanna. Grazzi ħafna. Mena, dak kollox taħt il-kaġdija jussa l-kommissarju ħaj konkludi. La għanzja sur tanek. Il-pajis zaħira li imbat eh, bidel ismu għal Repubblika Demokratika tal-Kongo U pajis li biddel li semmi ma situazzjoni ma tbidliċ, il-ġurnalisti ħafna drabi jinqatlu. L-isem ta' Floriber Ċebeja bajzire u għal-aħar isem minn sensila sieħa ta' difensuri għal-bina t-ġitiet tal bidem li ħalsu għal dak li jemnu bħajjithom. Jina naħseb li l-Unjoni Ewropea mżun li tirdoppja l-isf forzi taħħa biex s soċjetà ċivili fl-RDC jiena konvint li l-klima ta' impunità u violenza politika fl-DRC f'partijiet oħra tal-Afrika xi drabi hija marbuta mal-kontroll ta' riżorsi. Mod partikolari l-minerali, qabel jiena tlabt il-Kummissjoni biex testendi il-Kimberley process ta' ċertifikazzjoni barra il-djamanti għal minerali oħra, bżonn li nindirizzaw Dan in-nuqqas ta' liġi li qed kompli taħsat il-ħajjiet ta' persuni qalbina bħal dan li qed nitkellmu fuq ullu. Kollegi Ten. Grazzi ħafna. Komissar. Mr. President, Honorable Members. President, Membru Onorevoli, il-Kommissjoni saret bil-mewt ta' Floribert Xebeja eh, Bahizira u din jaħbar li aħna l-għani għabrija kbira. Dakin meċċejt organizzazzjoni la Voix de San Voix. Ma din aħna naħdmu b'mod regolari dinja waħda mill-organizzazzjoni trispettati favur drittijiet tal-bniedem fl-RDC. Iċ-ċirkustanzi mdawra mal-mewt tiegħu eh, jindikaw illi forsi tassew kien dan b'involviment tal-uffiċjali Kien hemm reazzjonijiet qawwija fuq il-mewt tiegħu mhux biss mill-Kongo però mill-komunità internazzjonali. L-Unjoni Ewropea u kif ukoll għatta stati membri u kif ukoll il-ġnus maquda u l-Istati Uniti u koll u raw it-ħassib tagħhom. U talbu li jkun hemm investigazzjoni serja biex jevitaw li jkun hemm l-impunità u naraw xinu ma l-fatti. L-fatti għandhom jiġu mistħarġa kif suppost u minn responsabli li tressa qoddim eh, l-orti. Il-President Kabila tiġa wara xoqati u li ċara l-affarijiet. Xi persuni suspettati minn forsi tal-pulizija ġew arrestati u l-kap tal-Pulizija Nazzjonali ġi sospisa kemm jingħata viż ieħor. Eh, aċċettaw ukoll l-awtoritajiet offerta Eh, Olandiża lajnuna hemm tim mediku eh, Olandiż li wkoll ħajnata aċċess għall-investigazzjoni. L-awtoritajiet hemm bżonn li jifmu li jkun hemm investigazzjoni kredibbli u trasparenti u indipendenti. L-Unjoni Ewropea xorta ħażhom għajnejja fuq l-iżvilupp li fuq din il-kwistjoni l-istess ma' stati membri li għandhom xi preżenza f'kien saxa biex nejnu li l-autoritajiet jaslu għal riżultati rapidi u konkreti. Mod ġenerali aħna eh, kontenti li naraw li l-RDC les li jizit l-sforzi tiegħu biex jiġġieled kontra l-impunità u lesti li nejnuh biex ikompli jimxi mal standards internazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem u jimxi mal-istat ta' dritt. Grazie Issa għanna sitt emendi li u kol mill bosta partiti politiċi differenti mill bosta partiti differenti u l-votazzjoni mbagħad tkun fl-aħħar ta' din is-sessjoni issa ngħaddu għal punt li dwar in-Nepal. Naddu għal-kollega Gringen de Utenberg għannuta u nofs. Grazie ħafna, Sur President.